Wara il- riżenja ta' Sinjura Vicky Meyer il-Parlament jgħat battal il sġġu tagħha fis-16 ta' Marzu u jinforma l-Awtoritat Nazzjonali konċernati.